Uh, good morning, everyone. First point, adoption of the agenda. If there are no objections, we can adopt it. Thank you. Grazie ħafna. Lodwa tajba, mela, Da lodu kif tafu skambju ta' femiet mal kommissarju Arias Kanjete. Nishtiq ovvjament nirringrazzjah tal-li jinsab fostna ser ikunu qed niddiskutu il-proposta tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju għal karozzi u vanijiet u għal kemm għadna fil-bidu tal-ħidma tagħna m'għandix dubju illi ir-rapporter, shadow rapporters ser ikunu qed jaħdmu bleda biex jiżguraw illi din il-biċċa leġislazzjoni ġdida ser tejna sabiex nimplementaw l-impenji tagħna biex anka naġlu it-transazzjoni tagħna għal naslu għal vetturi b'emissjonijiet baxxi bl blebda mingħajr emissjonijiet. Naddi l-kelma lill kummissarju nirringrazzjah mill-ġdid ta' insab fostna. Grazzi Sinjora President, Onorevoli Membri, grazzi ta' din il-possibilità biex nippreżenta din il-proposta tal-Kummissjoni ta' standards ta' diossidu tal-karbonju għal karzi u vannijiet wara l-perjodu tas-sena 2020 permettuli, però l-ewwel nirringrazzjakom għal kooperazzjoni eccellenti illi eh, għamiltu mana biex naslu għal tnaqqis minn tal-inqas ta' 40% tal gasid b'effett serra sas sena 2030. U anka fil- għaxol ta'kom fl-sfera tal-LUCF. Nishtiq nir-ringrazzja l-kollegi ta'kom, il-rapporters u shadow rapporters kif ukoll il-membri kollha li it-tlestija tal-ħidma tagħna tirrappreżenta pass importanti il-qoddim fl-implementazzjoni tal-ftejmiet ta' l-Unjoni Ewropea u l-impenji tagħna fid-dawl tal-fejm ta' Pariġi. Nirringrazzja, nirringrazzja l sinjura Daly li ser tkun ir-rapporter fuq fu dan is-suġġett. Nirringrazzja wkoll li shadow rapporters li m'għandix dubju li ser naħdmu eh, flimkien fuq din il-proposta li ta' daqshekk importanza. Kważi kwart tal-gassijiet b'effett serra ġejjin mit-trasport fl-Unjoni Ewropew, Għalhekk eh, din il-proposta għandha rwol importanti biex nersqu lejn ekonomija bbażata fuq karbonju baxx. L-Unjoni Ewropea irrevidiet il-unaqset l-emissjonijiet tagħha bi 23% mis-sena 2009. Però l-emissjonijiet mit-trasport stidu b'20%. Illum dan dawn emissjonijiet jammonsaw, jammontaw għal 22% tal-emissjonijiet in ġenerali. Il-proposta ġdida tal-Kommissjoni għal karozzi u vannijiet għas sena wara l-2000, għal wara sena 2020 hija ta' importanza kbira. Illum nixtieq nifoka l-intervent tiegħi fuq it-tlet elementi prinċipali ta' din il-proposta leġislattiva. L-ewwel, il-vel ta' ambizzjoni u iż-żminijiet li fihom ser nimplementaw dawn il-miri il ġodda It-tieni, mekkaniżmi ta' inċentivi għal vetturi b'emissjonijiet baxxi jew b'emissjonijiet zero u tielet il-governanza imtejba u regoli ta' governanza aħjar biex naslu għal miri tagħna rigward id-diossidu tal-karbonju. L-standards ta' diossidu tal-karbonju kemm għas-sena 2025 kif ukoll għas-sena 2030 dawn ser ikunu qed eh, naraw aħna. U aħna qed inqisu r-rapporti tal-NGOs ke għal vannijiet u karozzi ġodda il-medja Ewropea ta' emissjonijiet trid tkun 30% inqas fis-sena 2030 meta mqabbla mas-sena 2021. Il-proposta wkoll qed timira li sa sena 2025 ikun hemm tnaqqis ta' 15% meta mqabbla ma' sena 2021 għal karozzi u l-fannijiet. Dan jiżgura illi l-azzjonijiet jibdew jittihdu minn issa fil-waqt li l-mira ta' sena 2030 hija l-mira aħħarija tagħna fuq, fuq medda twila ta' żmien. Dawn um, il-miri uh, jistabilixxu direzzjoni ċara biex nilqu l-miri u l-impenji tagħna taħt il ftejim ta' Pariġi, din il-proposta flimkien ma' standards ġodda għat-trakkijiet li ser ikunu qed nippreżentaw nhar it-tnejn ta' Mejju ser jgħinu l-Stati membri biex jilħu il-miri. Il-konsumaturi fl-Ewropa ser jibbenefikaw minn kwalità ħjar tal-ajru kif ukoll prezzijiet imnaqsam barra minn ekser ikun hemm impatt eh, ġenerali iżjed pożittiv għaliex jippermetti illi ikun hemm u jiċirkolaw vetturi b'emissjonijiet baxxi u b'emissjonijiet żero. Sabiex l-Unjoni Ewropea tilħaq il-miri ta' enerġija tagħha fid-daw tal-ftehim ta' Pariġi biex il-vetturi b'emissjonijiet baxxi u b'emissjonijiet zero irridu jiksbu mm, parti dejjem ikbar mis suq Din il-proposta leġislattiva fil-fatt inkludu kol sistema innovativa biex niżguraw il mini manifattura jien manifattura iżjed vetturi ta' dan it-tip b'emissjonijiet baxxi qed eh, nindikaw ukoll kemm il-vettura E, minim manifattura idealment ipoġġi fuq is-suq fis-sena 2025 u 2030. Dan ser jiġi ippremjat minn min l-Unjoni Ewropea għal min ovvjament ikun qed jilħaq dawn il-miri. Din il-proposta tkopri mhux biss vetturi b'emissjonijiet zero, iżda anka vetturi b'emissjonijiet baxxi minħabba illi din dan huwa l-ewwel pass sabiex xi darba jkollna vetturi b'emissjonijiet zero. Din um, il-proposta tot il-vetturi b'emissjonijiet zero uh, u tal-lokalom punt sħiħ, mentri il-vetturi b'emissjonijiet baxxi tal-lokalom inqas punti. Uh, b'dan il-mod, mini manifattura ser ikun iżjed kompetittiv l-sfidi li qed naraw anka skont il-modell kummerċali jitolbu illi aħna u l-industrija Ewropea tkun minn ta' qudiem net u fil-fatt din hija possibilità biex eh, min manifattura eh, ikun innovattiv. Dan jiddependi wkoll mill l-disponibilità tal-infrastruttura biex tiċċarġa dawn il-karozzi kif ukoll kemm ser ikunu disponibbli il-batteriji biex tiċċarġja u kemm ser jkunu disponibbli għal prezz kompetittiv. Għalhekk dan il-paketta mobilità nadifa jinkludu wkoll miżuri għal l-użu ta' infrastruttura għal karburant alternattiv. Fil-fatt kważi 800 miljun euro ser ikunu disponibbli biex eh, jibdew jintużaw dawn il-vetturi notfa biex anka min jibdew jużom ikollu fejn jitċarġjom u biex manħallu il-ħadd warajna. Din it-teknoloġija nadifa hija importanti però aħna rridu uh, niżguraw illi ikollna batteriji nimmanifatturaw batteriji u kol fl-Europa rridu nizguraw u kol vantaċ kompetittiv għal ġenerazzjoni li jmiss u kruċjali għal kompetittività u l impik illi l-Europa tiżviluppa il-kapacità li tipproduċi batteriji irħas u ta' kwalità aħjar. Għalhekk inizjattiva dwar batteriji u kol qed tiġi imnieda mill-Kummissjoni biex bekk il-vetturi ta' għadam jofru soluzzjonijiet ta' mobilità għal ġejjieni. It-tieni It-tielet, skużawni, element prinċipali tal-proposta hija l-infurzar aħjar tar-regoli. Ridu nelleminaw il-lakunu niskuraw li l-konsumaturi jiksbu l-aħjar benefiċċju. Um, illi huma ġew imweda, is-sistema kollha kemm ser tkun imsejsa fuq uh, test uh, fuq ċiklu ġdid ta' testijiet globali il- World Harmonized Light Vehicle Test Procedure illi għandu lan illi mm, ikun imsejjes fuq veluri iktar eh, preċiżi u iżjed realistiċi ta' diossidu tal-karbonju. Madana kollu leġislazzjoni tibqa' effettiva jekk niżguraw illi l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju um, ikunu korretti u jaqblu ma' dawk li jintużaw fit-testijiet tal-approvazzjoni tat-test. B'dan il-mod niżguraw illi e, tnaqis tal-emissjonijiet iseħħu fil-verità mhux biss fuq il-karta bil-klim. Barra minn hekk, il-proposta tintroduċi e, verifiki ta' konformità biex tiżgura illi l-vetturi jiġu prodotti, jiġu manifatturati, kemm jista' jkun e, notfa possibbli minn l-aspett ekoloġiku. Jekk ikun hemm divergenzi dawn jitqiesu fil-verifika tal-konformità tal-mini tal manifattura Biex nikonkludi, il-Kummissjoni resqet eh, proposta realistika u ambizzjuża li fl-opinjoni tiegħi tilħaq bilanċ bejn il-miri ta' min ħaddem tal-konsumatur u dawk ambientali. Nistenna bil-ħerqa li naħdmu li kollaboraw fl-imkien din is-sena biex niżguraw li jkun hemm adozzjoni ehm, maġla qabel l-aħħar ta' dan il-terminu ta' dan il-mandat, skużawni. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Mela, ser ikunem zewċ rounds, l-ewel ser ikunem round għal um, koordinaturi u nibdew fil-fat bis-sur Pellet. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-Otwa Tajba, Zis Kummissarju, nishtiq nirringrazzjak tal-li tinsab fostna, inti għamilt referenza għall-infurzar aħjar. U fil-fat nishtiq nsaqsik mistoqsija dwar dan. Memx dubju illi il-vetturi fuq it-triq iridu jaħdmu blaħjar mod possibbli u jkunu jaħdmu bl-istess mod meta it-testjati jekk kif jaħdmu fil-realtà. Fil Nen, ovvjament jiddependi minn kemm ikun robust it-test u anka mill-sorveljanza ta', ta mekkanizmu ta' sorveljanza ta' suq. Et ukoll li ser ikun hemm ċerta apparat ġdid biex isir dan it-testijiet, dan huwa importanti, u biex ikollna e, ħar biex il-Kummissjoni Ewropea tagħmel verifika kif suppost li hija essenzjali jiena nsaqsik tista inti tati garanzija bħala Komissjoni Ewropea illi il-frodi tal-passat mhux ser jiġu ripetuti u illi il-lakuni kollha tassew ser jiġu eliminati. U tini mistoqsija, Sinjora President, jekk tippermettili, eh, Komissarju, dwar il-rivelazzjonijiet um, li kellna fl-aħħar ġranet mhumiex u mumiex eh, assoċjati direttament ma' diossidu tal-karbonju, però indirettament huma jiġifieri dawk il-rivelazzjonijiet orribli dwar e, testijiet li saru fuq il-persuni biex jiġu testjati l-effetti tal-emissjonijiet e, fuq il-saħħa tal-bniedem. Naf li l komissjoni diġa irreaġixiet, però nixtieq reazzjoni personali, il-reazzjoni personali tiegħek il kommissjoni tista' tieħu miżuri sabiex tindirizza prassi ta' dan it-tip biex nevitaw illi dan jerġa' jseħħ. Grazzi ħafna Sur Bellet issa Sur Dallas. Grazzi ħafna, grazzi Sur Kommissarju, jiena qed nitkellem fissem is-Sinjura Darling illi mhijiex eh, illi mhijiex Fissem Sinjura Dalli fil fat li ma setax tkun hawnhekk fostna. Mela, aħna nilqaw l-ewwel net kull miżura sabiex eh, innaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, però tista' tifhem li hemm eh, kummenti ta' iżjed kritiċi dwar eh, l-ambitu l-ambizzjoni ta' dan il ta' din il-proposta. U skont il-regolament tal-qsim tal sports hemm ukoll l-inklużjoni ta' setturi li jaqgħu barra l TS. Hemm tasib serju illi jekk il-trasport, l-emissjonijiet ta' trasport mit-triq ikompli jiżdiet dawn ser um, iġellu l-isforzi li ħadna f'setturi oħra jisfaw fix-xejn. Fis Jiġifieri li qed ngħid huwa li s-settur tat trasport fuq triq mhux qed jagħmel il-parti tiegħu biex nilħu il-miri li stabbilixxejna. Dan ifisser illi sabiex naslu għal dan it-tnaqis hemm bżonn fit-tnaqis sostanzjali ta' diossidu tal-karbonju tal-vetturi l-ġodda rridu niskuraw li aħna niksbu qasam eh, niksbu sem importanti eh, permezz ta' dawn it-tip ta', ta vetturi u rridu koll nagħmlu tajjeb għal lakuni ta' minim manifattura. Tafu illi aħna napoġġaw miri stretti u aħna bħala grupp naħdmu ħafna biex dan iseħħ. Il-mistoqsija tiegħi però hija sur Kummissarju, il-Kummissjoni kif ser tiżgura illi il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet jiġi faċilitat. x'inhuma l-pjanijiet tagħkom? Irridu niżguraw li din il- biċċa leġiżlazzjoni tiġi konkluża b'mod effettiv u kemm jista' jkun malar possibbli biex eh, bekk ikun hemm l-implementazzjoni sal-ewwel ta' Jannar 2020 inti għandek f'moħħok idea sa meta n-negozjati se jiġu konklużi. Grazzi ħafna. Issa is-sur Marker. Grazzi. Signora President, u grazzi u koll il-Komissarju għall-spiegazzjoni tijaw kif mandiġ dubju inti taf jiena kont involut għalix kont viċi president tal-Komitat tal Investigazzjoni dwar din il-kwistjoni. Jekk aħna rridu nagħtu spinta lill ekonomija tagħna u nħarsu lil ambjent huwa essenzjali li nintroduċu regoli iżjed stretti li jiġu infurzati eh, kif, kif suppost u fejn fuqtu din il-proposta tipprovdilna possibilità biex eh, insaħu dawn l-standards Ewropej. Bħalma qalet il-Kummissjoni nifissa, standards iktar stretti huma essenzjali anka għaliex dawn jipromovu l-investiment u ħejju jwittu triq għal għal flotta ta' karozzi iżjed ekoloġiċi. Barra minn hekk il-ċittadini um, tagħna jkunu jistgħu jifrankaw il-flus fuq uh, l-ifrankar anka tal-karburant. Jiġifieri Din hija xi ħaġa illi l-Istati Membri kollha tagħna għandhom jappoġġaw din l-inizjattiva biex nilħu l-miri ekoloġiċi u ta' tibdil klimatiku li stabrixxejna. Mingħajr l-appoġġ tagħhom l-affarijiet ser ikunu diffiċli ħafna jiena nemmen illi dan il-pakkett jipprovdi eh, possibilitajiet ta' dan it-tip. Aħna qed ngħidu illi it-tnaqis ta' diossidu tal-karbonju sa' sena 2030 mhux wieħed li jista' jintlaħaq. Smajna wkoll illi l-ispejjeż għal konsumaturi ser ikunu ħafna inqas skont l-standards tas sena 2020 uh, mill kon qed nimmaġinaw. Dan ifakkarni f'x'kien qal il-Kummissarju tal-Ambjent fis-sena 2016 bl-Ingliż. Min jimmanifattura l-karozza għandu l-interess illi um, inaqqas l-ispejjeż qabel dan ir-regolament jiġi implementat minħabba li l-spejjes il-kbar jistaw iwaslu il-mini manifattura biex jabbanduna din il-prassi wara l-idea hija illi l-prezzijiet jonqsu kemm jista' jkun possibbli. Dik kienet eh, eh, dikjerazzjoni tal-Kummissarju. Nixtieq nisma' x'taħseb inti kommissarju dwar eh, dik id ser ikun hemm regoli biex ikun hemm tnaqqis reali biex nippruvaw naqsu diossidu tal-karbonju. Grazzi. L-Onorevoli Torvalds. Grazzi, Signora President, eh, u grazzi u kol komissarju jena mm, nishtiq eh, nejt li aħna kuntenti naraw din il-proposta minnaħa tal-Kommissjoni, kuntenti u koll qed naraw mira fuq medda med medja ta' żmien. fil filandja aħna qed nagħmlu studju privat dwar karozzi diesel ta' tini ġenerazzjoni biex innaqsu l-emissjonijiet prodott minnom bi kważi 90%. Ġifiri, meta inti tgħid illi ħatnaqqas l-emissjonijiet bi 30 fil-mija ma naħsibx li qed tkun ambizzjuż biżejjed. Loġikament qed nużaw żewġ eh, għandna miri u ambizzjonijiet differenti ħafna hemm bżonn ta' direzzjonijiet differenti għaliex wieħed jista' jaqgħad eh, diversi teknoloġiji per eżempju u bekk eh, naslu iktar malajr għal karozzi notfa. Għalek, nishtiq nisma xi ħaġa rigward eh, kif din il-proposta ser tikkontribwixxi għal mira ġenerali, mira aħarija tagħna meta wieħed iqis l-impenji tagħna skont il-ftejm ta' Pariġi. Palma qalu diversi kellima qabli aħna xiftit imħasba illi memx bżiet kontroll, u nishtuq nisimaw xaħġa iżjed dwar dan. Pero niqafaw nekka li xilħin qed jispiċċaw l-vuċi tiegħi qed majna wkoll. Grazzi. Grazzi eh, l-Sur Torvalds, is-Sinjura Limis, l-Onorevoli Konečna. Ħnat to s přílišnou ambicí, co cilu. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena kontra dak li qal il-kollega qabli jiena naħseb illi il-miri huma ambizjużi biżejjed. Ma ninsewx illi il-miri wisq ambizjużi eh, fil-passat ma wasluna imkien ma jagħmilx sens li toqgħod tipproponi affarijiet wisq ambizzjużi u ma tasal imkien. U importanti però illi namlu minn kollox issa biex dawn id-dispożizzjonijiet ma jibqgħux fuq il-karta li natwawhom. Naħseb illi ir-regolament illi qed nittrattaw hawnhekk ipoġġi obbligi legalment vinkolanti fuq eh, l-istati membri Però hemm problema il-problema u diskrepanza bejn ir-riżultati fil-laboratorju u l-kejl tal-emissjonijiet fil-laboratorju u dawk fil- um, fit-triq. Ma ninsewx li kull utent tal-karozza qed iħallas 400 euro uh, issiet minħabba din id-diskrepanza, għalhekk huwa importanti li din id-diskrepanza innaqsuha Jina us nibza, pero illi din il-diskrepanza mux ser tonqos skont din il-proposta li għanna qoddimna. U wisq nibza li sas-sena 2020 din il-diskrepanza ser tkompli tikber. Għalhekk li huwa importanti huwa li niżguraw illi id-differenza bejn il-miri fuq il-karta miktubin u il-miri reali u anka l-emissjonijiet eh, eh, fil-laboratorju l-emissjonijiet reali jonqsu. U għalek nsaqsi, din id-diskrepanza kif ser tonqos. Dear Commissioner, the uh, Commissioner. Ridu nizguraw illi jikunem iktar konformita bejda u testijiet. in preparation of this, two, of this CO2 regulation. Mela, ftana l-istudju il-li sar l-esperti konkludew illi biex eh, jintlaħaq tidlaħaq l-mira tal-Unjoni Ewropea għat-naqis tal-emissjonijiet b-60% sal-2050 eh, l-emissjonijiet eh, il-performance tal-emissjonijiet titjib 6%. Fl-istess ħin, mill-istudju ħarġ ukoll illi l-akbar frankar kemm as-soċjetà u anke l-utenti aħħarin inkiseb permezz tal iżjed mili eh, stretti. Il-benefiċċji għal konsumaturi u dawk as-soċjetà ikunu l-ogħla jekk ikun hemm tnaqqis ta' 70% tal emissjonijiet mill-karozzi sal-2030 u għalhekk jiena nsaqsi l-Kummissjoni għalfejn iddeċidiet għal tnaqqis ta' emissjoni għal mira ta' tnaqqis ta' emissjonijiet għal 2030 illi mhijiex kompatibbli ma' tnaqqis tal-ġestjoni tal-karbon sa' 2050 u laqas kompatibli kompatibbli mal ftajm ta' Pariġi. U parti minn hekk dina lanqas ma twassal għall-akbar benefiċċji possibbli għas-soċjetà. It-tieni mistoqsija il-kalkoli tal-ispejjeż tal-Kummissjoni għat tip tal-performance tal-vetturi b'combustion engines huma ola minn dawk tal-ICCT u anka minn eh, min l-entità konsultattiva li analizzat l-istatistika l-Kommissjoni. E kif għal il-kollega tijaj, middera miex biss l-industrija tal-karozzi imma hija anka l-Kummissjoni Ewropea illi mhux qed tkun onesta dwar il-potenzjal ta' tnaqqis fl-ispejjeż illi jista' ikkun inkluż fir-regolament. Allura tista' jekk jogħġbok tajdinna kif wasaltu għal kalkoli ta'kom dwar l-ispejjeż, kazz ħafna Sinjura Evi. Eh, buongiorno Kommissarju. Grazie President, Dodwa Tajba, Kommissarju. Jena jidir li li għawnek qed nerġaw naraw kummissjoni li qed terġa' iġib ruħa b'mod ret ma' minnu dajjef u mhux ta' sekret ma' minnu f'saħħtu. Rajna bosta Ministri tal-Ambjent Ewropej li ħafna drabi qegħdin jiksru ir-regoli fuq il-kwalità tal-arja u tajjeb ħafna li l-Kummissjoni qed tintervjeni u issa qed tasal fl-aħħar fażijiet fejn ser tingħata multa mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. L-Italja pereżempju pajjiżi il-vitmi tal-tniġġis li mutu minħabba tniġġis hija fost l-ola fl-Ewropa. Tajjeb li l-multi jiġu imposti u dawn sfortunatament però se jitħallsu mill-bwiet ta' ċittadini tagħna proposti però naħa l-oħra tal-istorja illi supposta ta' suġġerimenti biex nindirizzaw dawn id-diskrepanzi xorta dawn il-proposti huma dajfejn iż-żejjed, m'hemmx biżżejjed ambizzjoni din il-proposta 30% anka għabbażi ta' evidenza xjentifika oħra dawn xorta huma rati baxxi ħafna. Jiddispjaċini illi dan l-element mhuwiex saħtu biżejjed għaliex mhux qegħdin jiġu sanzjonati l dawk li mhux qed jilħqu din il-mira. Għalhekk ma jdirlix li qed nara biżejjed ambizzjoni minn naħa tal-Kummissjoni u għalhekk ma tistax dejjem toqgħod tiddependi fuq il-Parlament biex dejjem aħna nagħmlu pressjoni biex ikun hemm iktar ambizzjoni minħabba l-egoizmu tal-istati membri li dejjem jippruvaw jaraw x'jagħmlu biex inaqsu din l-ambizzjoni. The first round. Grazzi mela bekk nagħlqu l-ewwel round ta' mistoqsijiet ngħaddi l-kelma l-Kummissarju. L-ewwel net xtaqt nirringrazzja l-rapporters kollha li intervjenew. Dan juri kemm importanti dan il-fajl. Il-Kummissjoni damet żmien twil taħdem fuqu. Eh, u ġbajna anka ħafna informazzjoni minn eh, konsulenzi esterni, partijiet interessati, minn NGOs, Ġbarna ħafna formazzjoni qabel ma wasalna għal proposta tagħna, għaw xi ħodd qalu li mhix ambizzjuża biżejjed. Jiena nista' jgħidilkom li l-Kummissjoni ikkonsidrat l-elementi kollha li kellha f'idea qabel ħejjiet il-proposta. Fl-Ewropa għandna eh, industrija b'saħħitha tal-manifattura tal-karozzi, Irridu naħdmu biex ikun hemm iżjed ugwaljanza bejn iċ-ċittadini, irridu naħdmu fuq il-vetturi eh, b'emissjonijiet baxxi, eh, ħadimna wkoll fuq l-iżvilupp tal-batteriji fl-Ewropa dan kollu fl-istess ħin. U fl-istess ħin irridu wkoll nirrispettaw l-impenni tagħna skont il-ftehim ta' Pariġi. Issa, kien hawn minn ikkritika il-mira tal-emissjonijiet sal-2030 għalenna dik il-mira miex ambizjuża bizzejed vizavi il-ftejm ta' Pariġi. Issa meta l-Kummissjoni tfassal il-proposti tagħha jekk hux tal-UCF jew inkella il-partit tal-kwadi tal missjonijiet aħna dawn nagħmluhom dejjem b'rispett tal-impenni li ħadna taħt il-ftejm ta' Pariġi. U nikkonsidraw dejjem x'kontributi jistgħu jagħtu s-setturi kollha. Il-proposta tilħaq bilanċ adattat bejn it-tlet għanijiet illi irridu naħdmu fuqhom b'mod simultanju, irridu nikkonsidrawhom f'daqqa l-impatt fuq l-ambjent, servizz il-konsumaturi u l-impatt fuq l-impjiegi. Fuq l-ambjent, mira ta' 30% stajni l-istati membri jilħu il-miri 2030 għal settur tal-ITS, settur tal-trasport u oħrajn. Kinaw minn għal l-settur tal-trasport irrit jaqdef mux ħażin iva, immanka il-binijiet għandhom ħafna jagħmlu rridu ikunu jizet effiċenti eh, enerġetikament eh, l-għan l huwa ta' 35% ta' effiċenza enerġetika fil-binijiet. Kif tafu fl-Efficient Regulation ma nindikawx speċifikament kemm eh, xini għal-mira għal-kull stat membru għal-kull qasam għaliex jiddependi mis situazzjoni ta' kull stat membru. Is-situazzjoni ta' trasport miex l-istess fl-Awstrija, ma sax tqabbilha ma ta' Malta jew ma ta' Ċipru, għandhom ċirkostanzi differenti ħafna. Madan kollu, ix-xogħol analitiku u il-proposta għal regolament għal sim tal-biżijiet turi illi hemm mira eh, effettiva għal eh, tnaqqis ta' 25% tal emissjoni din mira fuq livell Ewropew. Issa, jekk tħarsu lejn lan ta' 30% jekk tikkonsidraw lan ta' 30% tindunaw li l-proposta twassal għal tnaqqis ta' 22%. Skont eh, l-analiżi tal-data li kellna it-naqis kelli kun ta' 25% fit-settur ta' trasport kollu mhux biss karozzi u vetturi ħfief. Issa aħna l-proposta milli hija 22%. Id-differenza ta' 3% tittiġi mill-standards attrakkijiet trakkijiet li ħan proponu. Iġifieri tiddu tqisu flimkien iż-żewġ proposti. Jekk tagħmlu hekk tindunaw illi ser xina niksbu livell illi e, nishtiqo niksbu skont l-istrateġija tagħna. Issa, dwar l-għażla ta' tnaqqis ta' 40%, tindunaw li eh, illi eh, hemm ċertu dubju dwar jekk din hija hijiex kost effettiva mill-perspettiva soċjali u tal-impjiegi id-differenza bejn tnaqis ta' 30% u tnaqis ta' 40% fit-trasport hija 3%. Tista' tnaqqas l-ammont kemm trid, imma titqis ukoll l-impatt li ħajkun hemm fil-settura fil-qasam tal-manifattura, fil-impjiegi, trasport, etc. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar xirwol ħajkolla l komissjoni matul dan il-proċess. ħajkolla l-rwol li dejjem kella. ħatkun sensar onest, intermedjarju onest bejn il-pozizjoni tal-Konsillu tal-Parlament. Il-Parlament kien iżid ambizjoni mill-Konsill u aħna nkunu intermedjarju onest. It-tieni ħaġa ħan faċilitaw il-ħidma tal-Parlament. Parlament saqsa x'inhu mal-konsekwenzi tal-li nistabilixxu pereżempju tnaqqis ta' 50 fil-mija, xikun, jek konna naqis ta' 50 fil-mija, xikun l-impat fuq l impiegi Aħna dak ħan analizzaw, ħan iġbu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn biex naraw x'ħajkun l-impatt tal-proposta l innes u dak huwa l-irwol tal-Kummissjoni li eh, najnu biex nieħdu li żjed deċiżjoni għaqlija. Lobby sem kemm trid, imma aħna għamilna ħafna studji qabel ma resaqna l-proposta u ġbarna ħafna informazzjoni, iċċekkjajna it-tekniċi kollha eh, għamilna anka konsulenzi esterni u rajna li ma hija l-iżjed teknika li fil-fattija fattibli. Analizzajna iżjed minn 80 il-teknoloġija differenti u eh, l-ispejjeż marbuta ma' kull waħda minn daw. U f'termini ta' frankar minn naħa tal-konsumatur, tnaqqis ta' 30% iġi benefiċja konsumaturi kollha għaliex il-prezzijiet ola li l-konsumatur ser ikollu jħallas għal vetturi sit effiċenti ser ikunu eh, ikkumpensati ser ipatti għalihom il-frankar mill-karburant. Per eżempju, vetturi ġodda ser ikun hemm frankar ta' 600 euro sal-2025 u sa 1500 euro fi frankar sal-2030. Issa jekk il-mira tkun ta' 40% ma jkunx hemm din it-tpattija u l evaluazzjoni tal-impatt turi illi tnaqqis tal-40% innaqsu innaqqas il-benefiċċju għal konsumaturi madwar 300 euro għal kull karozza għaliex l-ispejjeż għal mini manifattura jizdidu madwar 800 euro għal kull karozza. U mbagħad hemm ukoll impatti fuq l-impjiegi. Issa l-problema hi kif laħjar namlu il-tranzizjoni għal vetturi b'zero emissjonijiet u fl-istess ħin naraw illi għanna l-ħaddima bil-ħiliet adattati għall-iżviluppi fit-teknoloġija tal-manifattura tal-karozzi. Għalix, biex inti tiżviluppa vetturi jizjet moderni u iżjed effiċjenti, tibdel il-katina tal-produzzjoni. Vetturi elettriċi, per eżempju, għandhom ma 300 part. Vettura eh, karozza normali għandha daqs 1300. Iġifiri, il-katina ta' forniment eh, se tinbidel ġmiela. U għalhekk fil-proposta inkludejna il-plug-in hybrids, għaliex dawn għandhom ruol importanti fil-intensità tal-livell, għaliex Eh, għandhom tip ta' magna hija differenti. ħana raw iva eh, bidla għal vetturi b'zero emissjonijiet imma dik it-tranzizzjoni ħassir pass pass bil-mod. U għalhekk fid-definizzjoni tal-zero eh, low emission vehicles inkludejna wkoll il-plug-in hybrids. Is-settur tal-produzzjoni tal-karozzi e, jimpiega żewġ miljuni u nofs e, ruħ. U imma huwa konċentrat f'ċertu reġuni speċifiċi biss. Per eżempju, pajjiżi pa' Repubblika Ċeka, hemmhekk għandek iżjed minn 3% tal-popolazzjoni impjegata fil-produzzjoni tal-karozza fl-Ungerija 2.1, ir-Rumanija l-istess. Jiġifieri, F'termini ta' impjiegi, din l-industrija hija fokata fuq ċertu pajjiżi partikolari. U allura fil-proposta tagħna inklude ikkonsidrajna kollox l-aspett ambjentali, eh, soċjali, tranzizzjoni blantoppi, etc. Hemm ukoll problema oħra li hija li bħalissa m'hemmx biżejjed infrastruttura biex wieħed jiċċarġa l-karozza. Jek tiftakru f'direttiva fl-modi, għat ma kienem l-ambizjoni illi konna infrastruttura b'saħħita biex wieħed jiċċarġa l-karozza. U dak huwa element importanti jekk iridu nilħu il-mira. U għalhekk ippruvajna noħorġu bi proposta ibbilanċjata. Issa, biex inkunu ċerti li nefitaw l iżbalji li għamilna fil-passat, introduċejna żewġ elementi ġodda Għaliex Iva, għamilna testi ta' WLHDP imma għatem diskrepanza bejn it-test li jisir fil-laboratorju un bat il-kondizjoniet reali ta' sewqan fit-triq. Importanti li dik id-diskrepanza ma tizdiċ u għalek aħna introduċejna żewġ elementi ġodda. L-ewwel net strument ġdid biex namlu monitoraġġ tal-diskrepanza bejn l-emissjonijiet. Il-WLDP irrit jibqa' rappreżentattiv matul iż-żmien u il-miżura li qed nipproponu aħna tajt li għandu jkun hemm ċertu tamir mal-karozzi kollha li jgħin biex ikun hemm ġbir u monitoraġġ tad-data. Iġifieri, matul iż-żmien ħankunu nistgħu nanalizzaw id-dejta naraw x'inhu l-konsum u nkunu nafu sew x'inhija d-diskrepanza bejn it-test tal-WLDP u realtà. Permess ta' dan ir-rapportar ser ikun hemm evalwazzjoni soda u sistematika tal-data tal, tal mid-WLDP. Din id-data se tkun pubblika wkoll ħatkun pubblika u għal dastant il-konsumaturi ser ikollhom strumenti ieħor biex ikunu jistaw jifmu eżattament xinija il-performance fil-konsum tal-karburant tal-karozza li jkunu se jixtru. Para minnek fil-proposta ninkludu kol eh, service conformity test. Eh, lan huwa il l-konsumaturi jieħdu dak li jħalsu tagħhom tiegħu u eh, li l-karozza li jixtru tkun fil-fat simili għal dik li tkun ġiet it-testjata. Dik hija eh, proposta li anka l-Parlament eh, appoġġa matul it-trialogi. Imma sfortunatament il-proposta finali għat type approval ma marnexxinix inħallu dik id-dispożizzjoni fiha. U għalhekk dik introduċejnija issa f'din il-proposta. Nittamaw illi tappoġġawna biex din il-miżura fl-aħħar titħol fis-seħ. Kien hemm mistoqsija fuq il-kalkoli tal-ispejjeż dwar ġara fil-kalkoli li għamilna. Il-kalkoli tagħna kienu għabbazi ta' iżjed minn 10 studji, evalwazzjoni tal-impatt fil-font kif ukoll ħidma mal-ċentru GIC tagħna biex inkomplu nelaboraw teknoloġiji moderni. Iġifiri aħna iva tal-limna minn dak li ġara fl-modi fejn kien hemm diskrepanzi kbar eh, bejn il kalkoli realtà u ħadna passi biex din id-darba ma jġawx ikunu repetuti l-istess bali. Kien hemm ukoll mistoqsija speċifika dwar l-inċentivi. Il-proposta tinkludi mekkaniżmu ta' inċentivi għal eh, vetturi bżera missjonijiet jew missjonijiet baxxi għaliex l-Ewropa bħalissa waqgħet lura fit-tellieqa għal vetturi notfa, illum il-vetturi elettriċi huma inqas minn wieħed fil-mija tal-bejħ totali ta' karozzi madwar l-Ewropa. Illum konsumatur Ewropew għandu għażla limitata ħafna ta' vetturi elettriċi. Fl-Asja, il-konsumaturi għandhom iżjed minn 400 eh, kalozza eh, elettrika minn fej jażlu. Eh, min manufattura dawn karozzi qed jippreferu jmorru il-Kalifornja fejn hemm iżjed inċentivi anka fiċ-Ċina hemm eh, il-mira illi sal-2025 eh, jiġu prodotti 7 miljun il-vettura elettrika. U għalhekk Eh, din il-miżura li ħadna ħna hija anke biex eh, nagħtu sinjal li aħna qegħdin ninvestu f'dawn it-tip ta' vetturi u anke biex nkunu nistgħu niżviluppaw iżid infrastruttura biex tiċċarġa l-karozza. Issa kien hawn saqsa għaliex ma tinkludux multi jekk ma nilħqux il-mira ta' numru ta' vetturi elettriċi, ġifieri jkun hemm sistema forsi ta' bonus, ta' multi, eccetera kim imorru sistema ta' bonus malus, fil-prattika inkun rridu noħorġu e, b'mira. U forsi saqsu l-Komissjoni għalfej allura ma ħarġitx mandat biex dan ikun jista' jsir. Tista' tistabilixxi mandat, iva tista' tagħmel obbligu tinkludi multi jekk din il-mira ma Tintla tista' tistabilixxi mandat, tagħmel inċentivi fiskali, kif ukoll il-politika ta' infrastruttura biex ikun hemm charging stations. Imma biex inti tak tipponieħ fuq mini manifattura mingħajr ma jkun hemm inċentivi fuq livell governamentali biex eh, inħajru lin-nies jixtru karozzi elettriċi u b'emissjonijiet baxxi. U jekk memx il-kapacità u kol illi jiġi sviluppata eżiet infrastruttura, eżiet charging stations, mela jkun diffiċli ħafna illi eh, dak l-obbligu jiġi rispettat. Għanna multi jekk mini manifattura ma jirrispettax il-lanijiet għatna naqis tal-emissjonijiet ta' dissu tal-karbonju, dawk għanna, iva. Imma, fej jitru l-vetturi elettriċi, irrid ikun hemm eh, domanda min-naħa tal-konsumaturi u biex ikun hemm domanda minnaħa tal-konsumaturi irrid ikun hemm charging stations. Issa, aħna proponejna li għal kull 10 eh, parkeċ għal kull 10 posta parkeċ wieħed minnhom ikun għal vetturi elettriċi, ma dan dan ma ġiex aċċettat U għalek ma nkludajniex eh, il-sistema ta' bonus malus. Yes, uh, there was some questions on, on, on, on, on the recent news. Issa. Kien hemm ukoll kommenti fuq dak li smajna dal-aħħar fl-aħbarijiet dwar it-testijiet fuq eh, l-annima, testijiet fuq l annima testijiet tal missjoniet fuq annimali u, u bnedmin. Kif tistaw timmaġinaw, il-Kummissjoni hija xukjata daqskom b'dawn l-aħbarijiet. Fil-fatt, nafan kan l-autoritajiet ġermaniż qegħdin jinvestigaw dan il-każ. Jidher biċċar illi eh, il kommissjoni tajt illi il-testjar fuq l-annimali għandu jinqata mill-Ewropa dan qed naħdmu fuqu u edin identifikaw xistaw ikunu l-alternativi. Imma memx dubju illi li t-testjar fuq l-annimali għanna regoli ħorox dwaru fl-Europa u dan jrid jinqata kompletament fl-Europa. Naturalment, eh, laqqas għandi għalfejn insemmi li t-testjar fuq il-bnedmin. Daka, naturalment, aħna li kondannawħa. And now we move to the second round of uh, questions. Grazzi tassew, naddu issa għattini round ta' mistoqsijiet. Nitlobkom sabiex l-interventi ta'kom iżommuhom uh, f'minuta jekk joġobkom. Sinjura Ayuso. Grazzi ħafna, kommissarju. Mela, jiena naħseb illi l-miri huma raġonevoli, l-importanti imma eh, li jintlaħqu. L-emissjonijiet huma marbutin ħafna mat-toqol tal-vettura, ma' teknoloġiji il-ġodda illi jridu jisibu postom fil-vettura. U jridu nżommu f'moħħna wkoll li l-utenti dejjem iridu vetturi akbar. Issa, il-kriterju tal-toqol qed tuża l-Kummissjoni x'vantaġġ għandu meta mqabbel ma' oħrajn u għandkom f'moħħkom xi miżuri biex nibdew innaqsu id-daqs tal-karozzi, speċjalment fl-ibliet. Issa il-Kommissarju qal illi l-miżuri ħajkunu eh, reali, rappresentativi, ma naħseb li jkunu kol iżed trasparenti, jridu jkunu iżed pubbliċi wkoll id-data minnaħa ta' minni manifattura titkun iżjed pubblika u tiġi pubblikata iżed ta' spiss. Dwar il-modifika ta' direttiva dwar it-tiketjar tal-CO2 fil-vetturi, dika ser u wkoll eh, l-impronta tal-karbonju tal-karozzi matul il-żmien li jintużaw, per eżempju, il-batteriji dan biex tagħmilhom tit eh, irridu kien hemm ħafna missjonijiet ta' diossu tal-karbonju. Grazzi. Mr. Panjo. Monsieur Grazzi, Sur Anjo. Parnjo. Grazzi tassew, Kummissarju. Għandi xe mistoqsija jew tnejn. Issa l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidlek li aħna napprezzaw ħafna l ħidma li inti qed tagħmel fil-qasam tiegħek minn 2014 nittama illi idejk eh, eh, mux se tżommok mill-li tkompli taħdem u ma xekkel xid dinamizmu tijak. Et nara illi idek eh, xellugija attiva ħafna, dan sinjal tajb ħafna. Mela, kommissarju, il-pakket dwar il-mobilità nadifa din hija xi ħaġa pożittiva ħafna għal futur dan huwa kuntest fejn hemm bżonn ta' leġislazzjoni u waħda mill-aktar affarijiet tħassibna fl-Ewropa bħalissa speċjalment fid-dawl ta' kwistjonijiet tas saħħa minħabba tniġġis mill-karozzi u l-volum qoli ta' karozzi fostom per eżempju Brussell. Issa, xi suġġerimenti? Eh, xi mistoqsijiet? L-standards il ġodda l-standards la karozzi il-ġodda, qed turu livell ġdid ta' ambizzjoni hawnhekk u minn flok 30% tal-lajtu irrata l-40% sal-2030. Għana namlu l olmu kollu tana biex neliminaw il-bejħ ta' karozzi ġodda li jamlu li jidniċsu ċertu ammont b'diostu tal-karbonju sal-2020 u jkunem u kol sanzjonijiet jekk ir-regoli ma jiġux rispettati Irridu nibatu messaġġ ċar lill produtturi tal-karozzi. Grazzi eh, l-Onorevoli Meissner. Grazzi tassaw, Signora President, u grazzi lilek, kommissarju. Hawnhekk keda jiena, inti semmejt kemm il-darba electromobility iva din hija soluzzjoni tajba. Iżda mhux dejjem din hija xi ħaġa favur l-ambjent għax jiddependi minn fejn ġejja l-elettriċità u l-produzzjoni tal-batterija mhux dejjem xi ħaġa sostenibbli. Kummissarju, jekk jogħġbok forsi tista' tisla' l-mistoqsija tiegħi. Hemm affarijiet oħra wkoll li mhux qed isiru fl-istati membri sabiex jintlaħħu l-anijiet, pereżempju sitwazzjonijiet differenti fl-istati membri fejn it-tramu fin tramuntana ta' l-Ewropa għandna ħafna skart bioloġiku u organiku li jiġi użat biex jipproduċi il-biogas u imbagħad CNG li jiġi użat għal karozzi. Jekk għalek u l-infrastruttura għal enerġija iktar nadifa bħal l u CNG u affarijiet oħra fossom nitrogenu. Mela għalfejn ma nsemma mhux qed tissemma il-possibilità li ikun hemm il-produzzjoni ta' biogas organiku. Grazzi signora Meissner. Issa signora sinjura Torres Martinez. Grazzjas. Grazzi. Qed nitkellmu fuq problema ta' tniġis gravi ħafna, problema illi illi twassal għal ħafna mwiet madwar l-Ewropa. E, u dan il-pakket li qegħdin tipproponi tnaqqas il-problema tal-vitmi u anka ta' tniġis. Kif taf fi Spanja f'dan ir-rigward għandna problema kbira li xaħna bħed mill-istat li l-inqas jirrispetta il-miri. Il-biraħ il-Ministru tal-Ambjent ta' Spanja e, poġġiet it-tort fuq il-Konsil Lokali ta' Madrid e, għal-multi li Spanja tista' tlaqqat peress li mhux qed tilħaq il-miri. Hija semmit pereżempju eh, madankollu f'Madrid qed jintużaw ċertu miżuri, pereżempju restrizzjoni tan-numru ta' karozzi, eh, tnaqis fil-veloċità, imma dawn huma eh, miżuri illi il-kollegi tiegħek mill-Partit Popolari sur kanjete ikkritikaw. Sejn għandi mistoqsija u nixtieqek tweġibni. Inti taħseb illi il-sindku ta' Madrid għanda raġun li verament hemm bżonn innaqsu traffiku għaliex eh, dan huwa li li qed eh, jikkawża emissjoni ta' diossu ta' karbonju qed iħammeġ tant l-arja fi bliti kbar. Grazzi. Nixtieq infakkarkom li kulħadd għandu minuta biss jekk jġobkom. Is-Sur Torvas. Grazzi tas-sew, Sinjora President, Kummissarju nawguralek illi jaddilek malajr, għax din il-ġlida se jkollok bżonnom it-tnejn idejk. Din se tkun ġlida erojka illi l-Ewropa namlu aqwa ċittadini tagħna jew id dizel ikun aqwa. Iġifir din il-ġlieda bejn il-Karmora li huwa lobby li kellu aċċess ħieles ta' CO2 U l-iskandlu mhumiex l-axar xadini, l-iskandlu huwa mijiet ta' miljoni ta' ċittadini li huma esposti għal daqshekk eh, tal karbenju fl-Ewropa. U x'se tagħmel il komissjoni biex neħi il-25 miljun karozza li qegħdin ċirkolaw fl-Ewropa tagħna? il-dawk li jemnu l-Europa għanda tkun eh, l-industrija moderna u li ikolna karozzi elettriċi. Iżda, mistoqsija i dawn il-karozzi se jiġu prodotti fl-Europa, il-proposta tal-Kommissjoni la qed tissalvagwardja il-klima tagħna lanqas qed tindirizza t-tniġġis tal-arja u laqas qed tagħtina futur għall-industrija tagħna. Nistaw nistidnu l-sur Zalmajer u sur Visman f'dan il-komitat għax middera u kol kellom influenza fit tfassil ta' din il-proposta. Grazzi. Now, uh, Mr. Uh, um, no. Uh, Mr. Gizeke. Is-sur Gizeke kjoġbok. Grazzi ta' sew, Signora President, grazzi Kommissarju importanti ħafna li nevitaw li noqodu nagħmlu ħafna drama ħer nitkellmu b'mod eh, tekniku kultant nistħilina parti minn dan il-komitat. Grazzi tal-li inti ressaqt din il-proposta kummissarju li qed tiżgura li nkunu realistiċi u stabilixxejtu mezz ċar li bih eh, irridu rridu nilħu sal-2050. L-elettromobilità jekk din rridu nipromovu rridu intejbu l-infrastruttura ta' charging li eh, tkun hemm 200 miljun charging station oħra. Jiena naħseb li dan mhux biżejjed minħabba l-ammont li hemm bżonn biex jiġu ċerrati dawn il-karozzi. Naħseb jiena wkoll naqbel li l-elettromobilità nistgħu nappoġġawha biss jekk tiġi minn sorsi sostenibbli. Il-partiti tal-ħodor qegħdin jorbtu din mal eh, power stations tal-faham u dan irridu naraw kif ser nagħmlu biex nilminaw skandli jekk is-sur girek jaqra l-emendi tiegħi fuq l-enerġija tiġedet jinduna li diġà għandna emenda fejn qed nitolbu il-karozzi tal-elettriku kollha jaħdmu fuq il- jaħdmu b'mod ekoloġiku, ġifri qed tgħid affarijiet li mhux minnu. Jiena sur Gizik jisimni, laqas ismi ma taf. Jekk jogħġobkom, ejja nżommu mal-proċedura. Meta tiġi jaw kommissarju dejjem taqlalna l-inkwiet fost il-membri jew il-membri stess insomma joħolqu l-inkwiet, issa nkomplu bil-lista tagħna. Is-sur dans. Qed nħu gost narakom imma isni qed nindaħam nafx hekk għandix nistennihom jeħilsu. Issa ħan nitkellem fismi mhux fisem Mirjam. Semmejt l-importanza tal-karozzi. Jiena ġej minn stat membru li deċieda li jeqret l-industrija tiegħu tal-karozzi permezz tal-Brexit, imma aħna nirriskjaw li naqgħu lura għaliex l-infrastruttura mhix hemm il-dekarbonizzazzjoni tal-karozzi, l-proċedura għadma bdiċ il-seħ fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina hemm setat fuq livell nazzjonali li jaraw li dawn tasaw jiġu implementati u anke politiki ta' kummerċ li jiżguraw l-kompetittività tagħhom. Il-Kummissjoni x'tista' tagħmel? fir ta' infrastruttura, l-Kummissjoni x'tista' tagħmel biex tinkoraġġixxi lill-Istati membri u kif nistgħu nħarsu lejn noqsfa fil-futur biex naraw li istati membri tassew ikollhom is-sistemi fis-seħħ għax inkella mhux ħankunu nistgħu nikkompetu u l-industrija tal-klozzi mhux se tkun fl-Ewropa ma se tkun band oħra u din tkun traġedja, grazzi. Grazzi Sur Peterle. Grazzi President. Grazzi tal-li għatatini il-mikrofonu. Komissarju, nappoġġa l-istrateġija tijak nil-qaħa u anke l ambizjoniet tijak. Din l-istrateġija tintegra bosta strateġiji differenti. U daħħal fija u koll elementi ta' eurocentrizmu issa. Però għalkemm nemmen li dan huwa pożittiv, irridu politika Ewropea li tipproduċi l-aħjar vetturi elettriċi fl-Ewropa. Eddin aħna nibnu l-aħjar inġenji tal-ajru fl-Ewropa, allura naħseb li nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa f'dak l-għandu x'jaqsam mal-industrija tal-karozzi elettriċi. Jiena ottimist u nemmen li dan jista' jseħħ. Tesla kien twilet fl-Ewropa. Et nuħu gost u koll li semmejt ir-relazzjoni tagħna mal-konsumaturi. Is-sidin tan-negozji huma organizzati tajjeb ħafna u anke l ħaddiema tagħhom, iżda ħafna drabi huma il-konsumaturi li li jagħmlu deċiżjoni il pieta deċiżjonijiet li naraw li ma jkunx hemm iktar manipolazzjoni. Grazzi tassew. Issu Zorinjo, grazzi tassew, komissarju. Ma kellniex bżonn dawn l-iskandli fuq l-emissjonijiet biex ikun hemm natu priorità l vetturi notfan din hija importanti ħafna għall industrija tal-karozzi għaċ-ċittadini tagħna għas-saħħa tagħna u biex nilħu l-miri tagħna tal-klima. Hemm bżonn ukoll mira ambizzjużi iżda aktar minn hekk irridu naraw illi dawn tassew jinkisbu fil-prattika. Nistgħu nitkellmu dwar miri għoljin u ambizzjużi u l-implementazzjoni tagħhom biex nimplementaw mirtu kunem rabta ċara bejn il-proċess kollu kemmu u il-qafas il innovazzjoni li dal-waqt ser jiġi imniedi l-FP9 il-prioritajiet u koll għal politika ta' riċerka fl-Europa, l-ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni, s-sigurta u l-pija. Għalek, il-mistoqsija tijaj i X'inhu l-pjan tagħkom sabiex niżguraw li l-FP9 li jmiss jgħin l-Unjoni sabiex tikseb dawn il-miri? Naħseb tlifna l-ambizzjoni tagħna aħna rridu nkunu mexxejja ewlenin f'tinqasam ta' ta' l-enerġija nadifa. Grazzi tassew l-Onorevoli Lukaczewska, grazzi tassew, Signora President Dawn għanijiet ma nistawx, dawn l-enerġija nadifa ma nistawx nikzbuwa biz b'ambizzjonijiet u miri għoljien, qed nitkellmu dwar fe vetturi notfa, vetturi elettriċi, imma għanna problemi kbar l-ewwel net il-prezz il-konsumatur. Ser jixtri dawn il-karozzi, se jkunu aċċessibbli dawn il-karozzi, se jkun hemm aċċess għalihom, se jkunu jistgħu jiċċarġjawhom, se jkun hemm bżejjed eh, charging stations, 100 eh, km huwa biżejjed biex tivvjaġġa din il-karozza jew bżonn aktar awtonomija. Ħaġa oħra li ma semmitx la hawnhekk laqas settur ta' trasport fil kuta trasport il-vetturi elettriċi għandhom bżonn il-litjum u dawn elementi jisiru fil-Amerika Latina Ma nafx jekk sarriċ analiżi mill-Kummissjoni fuq il-ħtieġa illi ikunem ik dawn il-metalli jinġibu minn pastijiet iktar viċini. Dawn il-metalli qegħdin jiġu prodotti f'pajjiżi instabbli. Dan ser jimmina il-proġett tagħna għal vetturi elettriċi grazzi tassew l-Onorevoli Ajala Sender. Grazzi, President. Merba, Kummissarju, nittama illi e, jadilek malajru kol, il-problema li għandek. Fidejk, mela. Xtad kommenta kif tiġamlu xie kollegi dwar e, l-analizi dettaljata. Tista' dun analizi dettaljata kemm jista' jkun malajr tal-ċiklu tal-ħajja tal-vetturi, daw vetturi elettriċi, dawk bil-karburant, dawk li ħadu mill-gas, bil-idroġenu, ecc. Biex imbagħad inkunu nistaw inqablu iċ-ċiklu tal-ħajja ta' dawn il-vetturi u l-impronta ekoloġika. Għaliex eh, kultant eh, nirċivu ħafna informazzjoni li tikkontradiċi li l-infusa. It-tieni ħaġa, is-sef CEF eh, mill-Connecting eh, Europe Facility kien il-font minn fejn ittieħdu l-flus għal ħafna mill-inizjattivi u allura jiena xtaqt insaqsi jekk fil-futur ux eh, sar namlu differenza bejn il-CEF u forsi sistemi oħrajn Inti għed li memx possibilta namlu bonus malus, imma forsi fir rakomandazzjonijiet tas semestru il- ehm, jekk hemm xi l-possibilità illi kun hemm din l Imbagħad inti fil-preżentazzjoni semmejt 12 miljun impjieg għandek xi kalendarju dwar dawn l-impjiegi bliema mod l-istati membri qegħdin iħejju għalihom. Grazzi. Much. Now, Commissioner, this was uh, our list of speakers. Now you have. Well, let's uh, let's try to put. Mela. Ejja, natu tudaqqa tajn lejn dawn l-affarijiet illi ntqalu uħut minnkom tkellmu mhux biss fuq l-mira ta' 40% li diġà diskutejna, imma semma element ieħor tal-mira tal-2040 tal-eliminazzjoni kompluta dawn it-tip ta' karozzi. Dak li għanna qoddimna hawnhekk qed ħares lejn l-anijiet kollha tagħna sal-2030 jekk hux effort sharing l ucf u l-istandards għal karozzi u vannijiet. Lan huwa tarbtnaqis 40% sal-2030 u aħna qed niffokaw fuq l-2030 iżda imbagħad fuq impen ta' żmien fuq periodu ta' żmien itwal irridu nħarsu li l-in minnek fostom l-istrateġija ta' karbonizzazzjoni fil-pjanijiet ta' enerġija u azzjoni klimatika li rridu jimplementaw l-istati membri. Rridu ndaħlu dawn elementi. Issa, it-tini ħaġa, din il-proposta din hija limitata għal CO2 u mhux NOx u partiċelli oħra. Jiena naqbel mal proposta tal-Kummissarju Vella. Il-Kummissarju Vjankowska dawn il-oqvloqsma wkoll. Issa jekk il-Kummissarju responsabbli u le fejn ikun hemm konċentrazzjoni olja ta' dawn it-tniġġis, l-autoritajiet lokali u reġjonali jridu jieħdu azzjoni. ċertu pajizi jieħdu azzjoni l-gvernijiet fi ċertu blit l-autoritajiet tal-belt jieħdu azzjoni biex jiżguraw li jkun hemm ċertu kwalità eh, li tiġi salvagwardjata. Issa, dan mhux eżerċizzju bħala aħħar darba dwar id-diossidu tal-karbonju idaħħal ukoll komponent sa elettromobilità ta' vetturi li huma b'emissjonijiet zero Issa, din hija diskussjoni miftuħa, ejja naraw x'inhi huwa l-livell ta' ambizzjoni. Iva, il-Parlament dejjem jagħmlu proposta ambizzjuża u dejjem nkun naħdmu b'mod onest mal-Parlament. Iżda, l-aktar ħaġa li tħassibni fuq l-elettromobilta hija innuqqas ta' charging infrastructure u rrida li jkun hemm proposti ambizzjużi. Jiena ħdimt fil-Kummissjoni fit-trialogi kull imkien. U issa irridu nużaw elementi oħra bħal direttiva tal-fuels alternattivi u permezz ta' anke fonti reġjonali u l-efsi, irridu naraw kol, nużaw kwalunkwe strument possibbli biex niżguraw li qed niżviluppaw infrastruttura ta' charging stations. Għalhekk aħna sar nagħmlu l-almu tagħna f'dan ir-rigward. Issa, irridu nħarsu ukoll lejn il-prodott finali xaħat minnkom dejjem jgħid ħaġa spettakolari semmejt ismijiet li għandna nistiednu hawnhekk. Nistaw nġibu għom dawn in-nies fuq din il majdim ħana konsultajna ma' kulħadd u kunem hemm ħafna lobbyists ukoll li eh, ġew involuti ma bi trasparenza sħiħa ma kulħadd dajna aħna anke ma' trade unions li għandna nisimgħuhom ukoll. li huma inkwetati fuq l-ammont ta' ħiliet li se jkun hemm bżonn għal din l-industrija. Aħna konna mexxejja ewlenin fil-combustion engine imma fit teknoloġija tal-battariji le u lanqas fit teknoloġija tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Nistaw nkunu jekk rridu għax għandna l u għandna l-kapaċitajiet imma rridu nħarġu il-ħaddiema tagħna dan huwa proċess li jrid jiġi ġestit b'mod intelligenti għaliex dan huwa importanti għal benefiċċju tal-konsumaturi, tal-ħaddiema u tal-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi fl-Ewropa. Il-kulħadd smajna aħna bla dubju ta' xejn, il-kellim jagħmel mistoqsija eh, bla mikrofonu. Iva, aħna għattajna s-sjuf naqraw dwar teknoloġiji differenti li huma disponibli u din hija għalek proposta bilanċata. Aħna fl-ħar minna ħarridu li jkun hemm proposti bilanċati li dejjem nistgħu jittiebu u mhux u naraw x'impatt dan jista' jħalli fl-qosma fit-territorji differenti. Din il-proposta ovvjament hija tal-2030 u dan jista' jinbidel malajr. Rajna xa jiġri bil-muturi elettriċi, vetturi elettriċi. U kien hemm ukoll mistoqsija fuq il-batteriji. Xa jiġri bil-batteriji? Fuq il-kobalt, fuq il-litjum, dak li tinġibu mill-Kongo. Qed nitkellmu aħna hawnhekk dwar batteriji tal-ewwel ġenerazzjoni. U anke fuq il-grafin. Iva, l-Ewropa tista' tkun mexxejja ewlenija. U dan irridu li dak il-produzzjoni li qed issir iċ-Ċina tiċċaqlaq u tiġi hawnhekk Il-problema lek hija li m'għandniex l-infrastruttura biżejjed bħalissa. Forsi 200 miljon mhux biżejjed, imma tal-inqas imma inti tkun min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel jinqeda l-ewwel. U nużaw dan ikun imbagħad eżempju l ħadd ieħor nużaw wara il-fondi strutturali. Aħna dak li ressaqna qoddimkom xi ħaġa li nistgħu natwawa fil-budget li għandna. Għamiltu mistoqsija wkoll. Fuq il-massa tal-vettura. l evoluzzjoni tal-impatt ħarset lejn il-distribuzzjoni tal-isforzi parametri differenti minajr ma jkunem l-istess eh, parametru għal vetturi kollha. Irridu però naraw li jkunem konformità. Apparti minn hekk, il-proposta tintroduċi aġġustament għal massa tal-vettura kwalunkwe inċentiv li jżid il-massa tal-vettura huwa evitat. Issa, il-beħ ta' dawn il-vetturi ser inaqqas il-limit value curb sabiex dan il-parametru jkun inqas importanti. Issa, il-mistoqsija li għamilt inti fuq l-emissjonijiet u trasparenza. Dan jiġi publikat kull sena. Id-deċiżjoni ta' monitoraġġ tinforma dwar l-emissjoni ta' dissotu ta' karbonju ta' kull produttur u il-miżati li jiġu mposti fuqhom. Saret mistoqsija fuq l-emissjonijiet, il-tank emissions u l-embedded emissions għax ma jiġux ikkonsidrati fi ċiklu sħiħ tal-ħajja ta' dik il-karozza. U kien hemm saqsa l-istess mistoqsija. L-evaluazzjoni tal-impatt tħares lejn alternattivi differenti li jes li ħarsu lejn il-mir il-ġodda ta' distu tal-karbonju. L-evaluazzjoni ta' ċiklu ta' ħajja tal-vettur jista' jwassal għal regolamentazzjoni doppja. U għalhekk il-produtturi kbar ikunu responsabli għal emissjonijiet li kun qed isiru barra minn settur. Dan il-proċess se jpoġġi piżejjed fuq l-obligi tal-monitoraġġ u rapportar. U l-aħjar huwa li nifokaw fuq l-emissjonijiet tal-vetturi għaliex dan huwa koerenti ma' strumenti oħra li qegħdin jikontribwixxu għal politika klimatika u l ts u inizjattivi politiċi li eh, qed jittieħdu. Kien hemm imbagħad mistoqsija oħra rigward għaliex Il-fatt eh, irrid ngħid li aħna qed insejsu l-azzjoni tagħna fuq ehm, iktar ċarezza li din il-leġizlazzjoni tapplika għal min manifattura għal karozzi u um, fil-fatt l-istess karozza tista taħdem kemm karburant normali kif ukoll bil-biokarburant u għalhekk aħna iddeċidejna e, e, li nibqgħu nużaw dan l-approċċ, però rigward il karbonizzazzjoni eh, din qed inqiswa anka f'parti oħra tal-leġiżlazzjoni, pereżempju l-elettriku qed iqis l-ITS. U fil-fatt qed niżguraw illi minn tal-inqas 8.6% ta' dak li tqed fis-suq u kif qed taraw partijiet differenti ta' leġiżlazzjoni et eh, jiġu trattati hawnhekk, għalhekk rridu nevitaw il xol doppju. Kien hemm ukoll mistoqsija ukoll illi saqsiet persuna li saqsiet għaliex niproduċu il-vetturi elettriċi meta nistaw um, niproduċu eh, enerġija minn min sorsi rinnovabli. L-idea li rridu ngħidu l-ewwel hija illi s-settur tal-enerġija qed jipproduċi eh, brat iktar maġla minn setturi oħrajn. Bil-politiki il-ġodda li kopru l-ITS u li kopru kol il-fuq minn 70% tal-elettriku ta' tal-ġenerazzjoni ta' elettriku li sa' sena 2030 ser tkun ehm, prodotta 70% ta' ħam enerġija li t-ġettet. Din il-proposta hija msejsa fuq eh, il-riċerka tal-Ċentru Ewropew għal riċerka ċentru Ewropew Konġunt u għalhekk l-emissjonijiet ser tkun ħafna iżjed baxxa anka meta wieħed iqis l-emissjonijiet mm, sħaħ. Fl-2030 l-emissjonijiet li ġejjin minn vetturi li jaħdmu fuq bil-batterija ser ikunu bejn 70 u 75% inqas meta mqabla mal-vetturi li jaħdmu bil-petrol u il-vetturi ibridi ser ikollhom emissjonijiet ta' madwar 55 fil-mija inqas meta mqabla mal-vetturi um, li jaħdmu bil-petrol. Ġa bil taħrit enerġetika li ser ikolna sa' sena 2030, il-batteries, il-batteriji ser ikunu qed jirrilaxxaw inqas emissjonijiet fit-22 minn 28 stat membru. l eċezzjoni ser tkun fi stitt stati membri u l-impatt l-valutazzjoni tal-impatt turina illi anka f'dawn is-sitt stati membri nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni. Nittama li u ġib tal-mistoqsijiet kollha eh, ta' dan il-komitat u eh, Jina eh, ser nkun qed nistrih fuq il-ħidma tagħkom, membri ta' dan il-kumitat, biex bekk eh, tkunu tistaw tinnegozjaw mal-Kunsill l-aħħar eh, ritokki ta' dan ir-regolament ta' sekk importanti li ser jikkontribwixxi biex innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u ntejbu il-kwalità mm, tal-arja għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna kummissarju et ħafna affarijiet interessanti fuq din il-biċċa leġislazzjoni ser ikunu qed nistennew dan ir-rapport. Grazzi ħafna ziz kollegi għal dan id-dibattitu issa għaddu għal punt li jmiss. So, dear colleagues, if you can take your uh, seat, we can continue. Uh, mela, eżis kollegi, jekk tistaw tiħdu postkom biex nqsowx ta' settembru 2017. Fakarkom li għandkom interpretazzjoni disponibli f'21 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u passoltu nuti ta' 27 u 28 ta' novembru tas sena li għaddiet. Issa, fu negozjati interistituzzjonali Signora Andrea Amin, m'għandix bżon ta' lebda introduzzjoni, aħna stidinnikom fostna għal presi, Signora President, eżis kollegi, grazzi tal-istidentuni ta' din l-iskam, għal dan l-iskambju ta' femiet eh, din is-sena. Din hija l-ewwel skambju ta' femiet eh, fil-pożizzjoni eh, tiegħi bħala direttur tal-ECDC Però miex l-ewwel darba ovvjament li ninsab fostkom nixtieq nirħam tal-bniedem. Fil-fatt intom eh, ġġamiltu il-parti tagħkom biex tippruvaw tindirizzaw il- ehm, il-problema ta' nuqqas ta' persuni ta' persuni dejjem inqas illi qed jitlaqmu. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll lis-sinjur ehm, ta' ċentru tagħna Nixtieq niprezentalkom hawnhekk sinjuri dak illi għamilna fl-2017 u se nkun qed nagħmlu fil-ġejjeni. Resistenza antimikrobali tibqa waħda mill-ikbar teddidiet l-tixrid tal Panem Resistant Enterobacteriae fil-settings tal-kura tas-saħħa il-ġlieda kontra il- um, um, il-mikrobi illi reżistu id-diverċiet ta' xogħol illi għamilna mal-EFSA u l-EMA. Għamilna anali, għamilna rapport um, il-ġajafkra dan huwa rapport uniku għall annimali u anka l-bnedmin. Barra minn hekk hemm ukoll għana għal dan l-approċċ tal-AMR. Fl-2018 se nkomplu qed napoġġaw, se nkomplu napoġġaw il-Kummissjoni Ewropea eh, dwar fil-pjantazzjoni tagħha dwar l-AMR kif ukoll kunu qed nikkontribwixxu easy u flimkien ma' DG Sante ser ikunu qed appuntu nżuru l-istati membri. Ser ikunu qed nipproduċu ukoll stimi dwar il peace li ser wassal għalih l-AMR ser nippreżentaw il-riżultati tagħna fuq sptarijiet u l-kliniċi tagħna. Ir-riżultati ser eh, ikunu disponibbli pubblikament f'Novembru s-sena għal ġurnata għatqajm ta' kuxenza uh, eh, tal-EMR. Punt ieħor importanti għalina Na organizzajna diversi avvenimenti tul is-sena u ser inkunu qed nibqgħu nagħtu iżjed eh, importanza lil dawn l-attivitajiet. Fil-fatt uħut mill-attivitajiet biex ikun hemm iżjed titqajjim ta' kuxenza biex jittieħdu eh, u l-persuni jitlaqmu b'mod partikolari brabta ma' komunikazzjonijiet dwar dan it-tilqim. Propju s-sena li għaddiet f'Gastajn aħna organizzajna workshop dwar kif tindirizza l-eżitazzjoni dwar it-tilqim fi żminijiet eh, ta' sfida biex naraw kif aħna nistgħu niċċaqal li għaddiet din is-sena għal ġimgħa ehm, tal-Unjoni Ewropea l-immunizzazzjoni ser inkunu qed niżviluppaw toolbox permezz tal-użu tas-social media biex nindirizzaw din il-problema tal- um, tal-azzjoni dwar din l-eżitazzjoni li hemm fil-kuntest tat-tilqim aħna rridu kol niprovdukom data li tant għandkom bżon. Ser ikun hemm ukoll linji gwida fuq l-HPV u til im tal-HPV għal dan it-tip ta' til im L-HIV, l-epatite u t tuberkulozi jibqaw um, ta' importanza għalina biex nilħu il-miri ta' svilup uh, tal-millenju irridu nadmu f'dan l-ambit. Naraw kif ser nilħu il-mira l-SDG biex neliminaw darba dejjem it-tuberkulosi ser ikun hemm ukoll laqa ta' livell o nafu bih li xwieħed minn kull seba tal-persuni li għandhom l-HIV fl-Unjoni Ewropea ma jafux bih. Ser ikollna wkoll l-ewwel diskussjoni eh, ikompli jagħmel monitoraġġ 24 sija kuljum seba' tiem fil-ġimgħa għal teddid ġdid li jista' pesta eh, fil-Madagaskar, etc. U kien hemm ukoll diġà żewġ RAs għal din is-sena dwar salmonella jieni jistgħu jintużaw biex ehm, niżviluppaw azzjonijiet aħjar biex nindirizzaw il-problemi tal-twissija bikrija eh, tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll il-valutazzjoni tal-riskju ta' ukoll mal-Kommissjoni Ewropea tul l-2017 e kif eh, il- um, ġemella ċiew aħjar sħubija mal-CDC Afrikan. Rigward kif użajna l-flus tagħna kellna allokat għalina 59 miljun euro u um, fil-fatt użajna 99 fil-mija minnhom. L-istampa li qed taraw fuq l-slide tagħkom ifisser illi din is-sena hija is-sena illi l-inqas illi fiha irritornajna l-inqas ammont ta' flus il kommissjoni Ewropea għax ma kinux użati. illi il xoltana hija li x ser ikun il-nisguraw li ċittadini tagħna jkunu liberi minn infezzjonijiet. Grazzi ħafna hemm numru ta' kollegi li jixtiequ jintervjenu u għalhekk qabel ma ngħaddi fil-fatt ħan nibda billi ngħaddi l-kelma lis sinjura Koneċka għaliex hija l-punt ta' kuntatt tagħna għal bejnietna fil-fatt u bej li si. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq eh, nilqa l sinjur x'kienet l-attività tal icdc għas sena 2017. Nixtieq ukoll illi il-persuni illi jinsabu fuq il-board tal-PE sena, s-sena 2018 tkun sena mimlija saħħa li kolna ftit eh, mart li kolna nindirizzaw smajt ukoll illi l-affarijiet fil fid-direzzjoni tajba u naħseb ukoll illi il-binja il-ġdida ser tejnkom. Tejnkom tmu feħdan li CDC iżda intom ukoll esperti. Aħna nittamaw li jiġu fruti lilkom l laqwa kondizjoniet possibli għalek kontenta ħafna nisma illi il-Kommissjoni id-deċidiet illi ehm, tiċċaqlaqkom jew tiċċaqlaq eh, għal-post il-prezentazzjoni tiegħek ħadd gost nisma dwar diversi problemi mm, bħal HPV u tuberkulosi, inti tassew l-unika persuna li tista' tatina informazzjoni fuq dawn fuq dan il-mart infettiv. Illa biex huma jiżviluppaw iżjed pjaniet ta' azzjoni ħalli nindirizzaw dan il-mart infettiv. Għandi mistoqsija fuq it-tilqim. Napprezza li inti indirizzajt din il-kwestjoni. L-esperti eh, tijak et u fil-fat eh, xorta et tindunaw et taraw illi ir-rata ta' tilqim et tonqos. Inti tkellim dwar proġetti fl austria u fl-Italja fl-2017 Kif eh, marru dawn il-proġetti? Għallew impatt għandkom pjanijiet li tagħmlu proġetti simili Stati membri oħrajn. Naħseb li l-Italja għandha problema bil ehm, ħosba Pero eh, però naħsibx li dan huwa l-unika pajjiż. Nixtieq illi il- figuri relatati ma' din il-marda ikomplu jonqsu fl-Ewropa. Semmejtu u kol l-AMR. Naħseb illi hija ħasra illi ma irnexxilniex ninforzaw jew nisforzaw aħjar l industrija biex tindirizza din il-kwistjoni b'mod iżjed effettiv. Aħna ninsabu f'pożizzjoni fejn issa qed nafaċċaw problema għaliex il-persuni ċittadini tagħna ser imutu minħabba din ir-reżistenza. Dan ifisser illi il-medicina il mediċina um, il medicina li normalment nużaw, ser, muster tibqa tkun effettiva, naf li mux xolok li tinformana dwar din il-problema, pero naħseb illi tamin jgħat spinta li l-industrija. Grazzi ħafna, signora Koneċka. Issa, naddi il-kelma l membri oħra tal-Parlament Ewropew li jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eh, grazzi ħafna tal-li ġejt fostna eh, biex tkellimna dwar dan is-suġġett b'mod partikolari inti responsabbli mill-suġġett tal-mart infettiv kif nistgħu nindirizzaw eh, biex tkellimna dwar dan is-suġġett b'mod partikolari inti responsabbli mill-suġġett tal-mart infettiv kif nistgħu nindirizzaw aħna għandna rata ta' eżitazzjoni ta' persuni li ma, jitl ma jitlaqmux ta' eh, il problema hija mhux li ma jafdawx fil m'għandhomx fiduċja fit-tilqim mm, kellna skandlu kbir ħafna wkoll fi Franza ta' diversi miljuni eh, fil-fat. Storja twila wiz biex noqgħod nidħol fiha. Fl-Italja l-istess. Jiġifieri rridu nifmu eżattament x'nistgħu nagħmlu. Jiena naħseb illi l-aħjar ħafna persuni jiġu imlaqma, ħafna persuni jirċivu til-qima propju minħabba li għandhom fiduċi għamja fl-autoritajiet tagħhom. Dak l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt mbagħad Meta WHO jgħi e tista' tgħid li sinjura liema studju qed jgħid eh, dan għaliex eh, ma nafx liema studju xjentifiku qed jintuża liema studju xjentifiku qed jintuża l-figura ta' 95% għaliex qabel naf li l-ħu kien jgħidilna 70% tal trid tkun il ta' xit il-qim kien ħafna iżjed nekkattiv mill-effett pożittiv ta' til-qima. Walek naħseb illi hemm bżonn li nerġgħu ninstallaw fiduċja fiċ-ċittadini tagħna. Inti għandek informazzjoni rigward dan naf illi kontarji negattivi ta' ċerta til-qim, per esempio, jien ħdimt fuq il-nerkoepilepsija fl-Svezja u fil-Finlandja. fil finlandja Skandlu ieħor, eh, nixtieq nkun naf x'taf inti fuq dan l-iskandlu. Ah, assoċjata ma' min tlaqqam u għalek persuni preferew ma jitlaqmux kontra id-denge. Jina saqsejt li l-EMA biex tistudja dan il-fenomenu, però. Um, grazzi, Signora Direttur, tal-prezentazzjoni tijak u grazzi anka ta' xol kollu li għamilt u ta' kooperazzjoni tijak mal-Parlament. Nishtiq nirringrazzjak ta' tal-EMR u eh, il-Parlament implementa wkoll numru ta' miżuri. Eh, Dan xtaqt ngħidu għaliex ittieħdu bis-serjetà. Issa t-tieni ħaġa li xtaqt insemmi hija dwar il-budget. Il-mistoqsija tiegħi hija Taħseb li bżiet baġi tibqa' għaddejjin b'xogħolkom u tagħmlu xogħol tal-istess kwalità illi għamiltu sissa bir-risorsi finanzjarji li għadkom. Xtaqt nagħmel ukoll punt ieħor, propjament l-mod kif tippreżentaw eh, xogħolkom fuq l-internet huwa tajjeb ħafna u għatajnuna mhux biss Eh, għall-esperti imma anke l-konsumatur normali. Eh, l-informazzjoni ta' tua eh, famla tajba ħafna u grazzi is-Sinjura Meisner. Nitkellem fuq l-AMR u fuq l-infezzjonijiet. Naħseb importanti li nifukka fuq dan is-suġġett inti qed li f'Novembru ser ikun hemm se tilħarx pubblikazzjoni taħt il-Presidenza Olandiża dan is-suġġett kien prioritarju ma mbagħad il baxxa ta' infezzjonijiet li jittieħdu minn sptarijiet. Naturalment, il-politika tas saħħa hija politika nazzjonali imma naħseb illi għandu jkun hemm skambi tal-aħjar prassi f'dan il-każ. Inti x'tip ta' esperjenza dika tissemmix fir-rapport? Grazzi ħafna. Kellim il-limes. Grazzi, President. Grazzi ħafna tax xogħol li qegħdin ta' il-razzett ta' Grazzi ħafna, Signora President. Niskuża ruħi tal-li ġejt tard għaliex il-titira mill-Slovenja kienet tard ħafna. ħanajt xi ħaġa li forsi fil-prezentazzjoni diġant għalet imma mejna ma konċawek għal-prezentazzjoni. il il-xogħol tiegħi fuq dan il-management board tal-ICDC huwa trasparenti ħafna u ta' dan irrid nirringrazzja mhux biss lil general manager imma t tim kollu. It-tim kollu prepara materjal verament tajjeb u stajna naħdmu għabbażi tiegħu. ħażid forsi ftit affarijiet żgħar. Fid-dar tal-elezzjonijiet li jmiss fl-2019, m'għandix dubju illi riżultat tal-ECDC huma importanti wkoll biex nipperswadu lil ċittadini illi l-valur miżjud Ewropew huwa verament valur miżjud. U għalhekk naħseb illi kollha kemm aħna ser ikollna bżonn xi indikaturi viżivi ħafna. Per eżempju, l-CDC kif edha taffaċċa id-disukwaljanzi fil-kura tas-saħħa illi hemm madwar l-Unjoni Ewropea. U x'kien il-kontribut speċjali li tat li CDC lill-Ewropa? L-CDC sali ma punt ti prevjeni duplikar ta' attivitajiet bejn l-Istati membri, bejn aġenziji. U anka feħdan l-CDC stess. U barra minn hekk. il-ċittadini kemm huma protetti minn teddi tas-saħħa M'għandix dubju li l-CDC għandha impatt pozittiv ħafna fl-Unjoni Ewropea u anka fuq iċ-ċittadini Ewropej u l-impatt ikun iżjed pożittiv jekk iċ-ċittadini ikunu jafu iżjed dwar ir-riżultati illi qed wassal għalihom li CDC. Dawn huma affarijiet li anke l-membri parlamentari hawnhekk jistgħu jispjegaw liċ ċittadini fil-pajjiżi rispettivi tagħhom għaliex anka fid-dawl tal-Brexit u l-isfidi kollha li għandha quddiem l-Unjoni Ewropea, u għadem iżiet importanti li nkunu nafu kif eh, nippreżentaw il-valur miżjud ħafna. Nirringrazzja lil eh, Sinjur Ramon tal-isforzi tagħha, grazzi ta' xogħla u nifriħi ma dak li qalet il-kellima ta' qabli. Il-Management Board jaħdem b'mod trasparenti ħafna Issa, nishtaqt nżid jina huwa li naħseb li għandna bżonn iżed interazzjoni mal-Parlament Ewropew. Hemm bżonn U dan jagħmluh mhux biss meta nkunu preżenti hawnhekk aħna meta jkun hawn xi preżentazzjoni minn tagħna. Il l marru u resistenza t-tilqim għadhom l-akbar teddita saħħa fl-Ewropa Anka wara x-xogħol kollu li sar fl-CDC, l-għażla li ma jkunx hemm kampanja ta' informazzjoni diretta, imma minflok ikun hemm kampanja permezz tal-Aġenziji Nazzjonali, wis nibża li dik hija għażla li mhijiex stant effiċenti u produttiva skemt tkun permezz tal-Aġenziji Nazzjonali mhux dejjem ikollu l-istess riżultati fl-Istati Membri kollha U għalhekk nemmen illi jekk ikun hemm kampanja diretta ta' informazzjoni anke blajnuna tal-Parlament Ewropew tista' tkun verament utli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura McGuinness ukoll indikat li tixtieq intervjeni jekk jogħġbok. Iva, grazzi. Eh, xista jkun l-impatt tal-Brexit u forsi x'nistgħu nagħmlu hemm skambju ta' data, eċċetra. Dak l-affarijiet kollha li bħalissa għom daqsxejn for granted. Grazzi, mela, Sinjura Amen, irċevejt eh, tifħir u għandek anka numru ta' mistoqsijiet xi twieġeb. Iva, grazzi ħafna. l għalet, grazzi tal-li faħartu xogħolna. Forsi il-kollegi tiegħi mhux qegħdin isegu xandira minn fuq l-internet u għalhekk se wassal it-tifħir tagħkom. Mela, kien hemm mistoqsijiet dwar it-tilqim u dwar xi proġetti konkreti li semmejt. Semmejt proġetti għall-Awstrija u l-Italja. Dan il-proġett huwa sabiex ngħinuhom, e, jaġġustaw il-gwida li għanna f'toolkit e, dwar kif wieħed għandu jikkomunika mal-ġenituri tal-pazjenti indurajna li memx bisejet komunikazzjoni, irrit ikun hemm aġġustament nazzjonali għaliex iċ-ċirkostanzi nazzjonali huma differenti. Allura dan huwa proġett li l-ewwel għamilna fl-Awstrija u l-Italja s-sena l-oħra, imma milli ħanka f'pajjiżi oħrajn u nagħmluh fuq talba tal-Istat Membru. Hemm stati membri illi anka jieħdu l-inizjattiva waħedhom. Mela, dak dwar it-tilqim, issa Sinjura Rivazi semmit eh, firxa sħiħa ta' affarijiet fuq il-vaccine hesitancy. Jekk hemm denominator komuni, jien ngħid li huwa il-fiduċa, in-nuqqas ta' fiduċa anzi, in-nies ma jaftawx f'dawk li jipromuovu t-tilqim u eh, Forsi anka dawk li jipromuovu t-tilqim laqqa stant jafdaw fit-tilqim infusu, qed nirreferi għal min jaħdem fis-settur tas-saħħa. Anka il-ħaddiema stess fl-isptarijiet ma jafdawx taqstant fit-tilqim u skoprejna illi dan il-fenomenu l-vaccine hesitancy jista jissolva b'miżura waħda madwar l-Ewropa kollha. anzi ma jistax jissolva b'miżura waħda madwar l-Ewropa, skużawni, trid tara eżattament għalfejn in-nies mhux qed jaftaw fit-tilqim. Kultant, in-nies ma jitlaqmux sempliċement għaliex ma jkollhomx biżejjed informazzjoni. Eh, Kolem nies li kolom dubju mistoqsijiet u oħrajn li sempliċement ma jaftawx fil-valur tat-tilqim. U għalhekk eh, hemm sfumaturi differenti, mhux kulħadd eh, jiddeċidi li ma jitlaqamx għall-istess raġuni u jiddependi wkoll mit-tip ta' tilqim. Iġifieri, ir-raġunijiet għalfejn wieħed ma jitlaqamx kontra l-HPV, per eżempju, forsi differenti mir raġunijiet għalfejn wieħed ma jitlaqamx kontra l-ħosba. U għalhekk xtaqt najt li hija kwistjoni verament komplikata. Issa ħna x'qed nagħmlu? L-ewwel ħriġna b'dawn it-toolkits illi għandhom jajnu li l-istati membri itejbu il-komunikazzjoni ma dawk in-nies li għadhom mhux konvinti jekk għandhom xi tlaqmu jew le. Edin nanalizzaw ukoll l-approċċi differenti illi qed jittieħdu f'ċertu pajjiżi bħall-Italja u Franza. pajjiżi li imponew obbligu illi wieħed jitlaqam u pajjiżi oħrajn li ħadu Meta niddiskutu mal istati membri wkoll dejjem jgħidulna illi mhux il-miżuri kollha neċessarjament jaħdmu fl-istati membri kollha. Esperti fil-qasam tas-saħħa jistaw e, jaraw f'dak il-katalogu xinu għal li iżjed kapaċi jaħdem fil-kontest nazzjonali tagħhom. Tilqima kontra l-kanċer ħadd ma kien jgħid li ħajkun hemm inqod jiddubita jekk jieħdu xi jew le, jekk jieħodi xi jew le. Intom qed ukoll li Eh, ma jiġux trasmessi kollha potenzjalment fl-istess eh, level, livell, fl-istess grad, ti sekondarji. Iva, għandkom raġun, għanna bżon nissorveljaw daqxejn l-effetti sekondarji u nieħdu approċċ onest il-leġislazzjoni titlob illi jkun hemm sorveljanza post-marketing. U aħna fil-fatt Kien hemm ukoll mistoqsija mis-Sinjura Koppa fuq il-hesitancy u fuq il-kampanji ta' informazzjoni tkun mod ieħor. Imma kif qed ngħid il-kampanji ta' informazzjoni jridu jkunu adattati għaċ-ċirkostanzi l-kuntest nazzjonali. Jiġifieri l-industrija tagħmel xi ħaġa dwar din il-problema. Iva, naħseb li l-industrija hija attur ewlieni imma mhijiex waħedha. Dari, l-veterinari, dawn kollha rridu jkunu involuti u kollha rridu jaraw xistaw jagħmlu fil-qasam partikolari ta' kien ftit ta' snin ilu naw għanna parti mill-website tagħna illi dedikajnija biex l-istati membri kunu jistaw itellaw hemmhekk il- għanna u koll eh, laqat ma' rappresentanti mill-istati membri fejn naraw li kunem dan l-iskambju ta' informazzjoni u ta' prassi. Kienem u koll mistoqsija dwar sej, F'dawn l-aħħar snin rajna illi hemm ċertu stabilizzazzjoni, imma il-livell għadu għoli mm, li nieħdu azzjoni fuq perjodu ta' sena mhux biżejjed, irridu nieħdu azzjoni fuq iżjed eh, fuq żmien itwal. U fuq l-aħħar infett karbapenim sulfattu ma l aħħar risorsa illi għanna. U meta għandek infezzjoni li tal reżisti saħan sitra din it-tip ta' medicina ma tantx. Issa fuq l-iżvilupp tal-budget. Naturalment, illi għanna eh, ki konna eżiet fondi kun nistaw namlu iżjed. Issa fil-diskussjoni tal-budget li jmiss, eh, ser eh, nindikaw ukoll li mumma dawk loqsma fejn nistaw namlu iżjed. Naraw naturalment xi mid-diskussjoni kifet najt namlu li nistaw b'dak li għanna. Jekk ikonna iżjed, inkunu nistaw namlu iżjed. L-aħħar mistoqsija kienet fuq il-Brexit. Iva, naturalment il-Brexit dal-waqt maħna u eh, għanna anka numru ta' ħaddima mill renju Unit illi huma mħasbin ħafna dwar se jsir minnhom. Qegħdin eh, insegwu mill-qrib x'inhu n-negozjati kollha u qed iżommu kuntatt ukoll mal-bqija tal-aġenziji. Naturalment din mhix xi ħaġa li taffettwa biss li CDC, il-Brexit jaffettwa l-aġenziji l-oħrajn ukoll analizzajna dak li qed jiġi fin-negozjati, anka x'inhuma l-kontratti u x'inja l-kollaborazzjoni tagħna ma' istituzzjonijiet fir-Renju Unit u qed naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu wara Marzu tal-2019. Fl-aħħar mill-aħħar eh, aħna se iridu nżommu ma' soluzzjoni li ħadd instab għall-Ewropa kollha. Eh, m'għandix għalfejn qed ngħid li għanna kollaborazzjoni bħalissa anka ma' pajizi mux tal-Unjoni Ewropea fuq per eżempju l-identifikazzjoni ta' teddit, sorveljanza, ecc. Iġifiri b'xi mod jew ieħor ir-Renju Unit eventwalment irridu ninkluduh fil-ħidma tagħna tkun xi tkun is-soluzzjoni li tinstab. Nittama li bekk indirizzajt il-mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna. Ibqa' magħna jekk tixtieq. Għandek siġġu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 il fuq il-negozjati internazzjonali fuq żewġ files. Wieħed li jemenda r-regolament għal autorizzazzjoni u surveljan formali fil-21 ta' jannar mal-Presidenza Bulgara koprejna bosta aspetti tal-pożizzjoni tal-Parlament u l-Kunsill u l koleġislaturi diġa kisbu bosta progress il-pajiet sanzjonijiet finanzjarja allinjament ma' atti leġislattivi oħra dwar prodotti medicinali. F'waqt li l-Kunsill indika appoġġ għal uħut mill-emendi tagħna, u l-kwistjonijiet sensittivi ta' dħul tal-Aġenzija, ir reserve Fund, il-finanzjament tal-istaff, tas-serf ta' frar. Il-biraħ ukoll mal-Presidenza Bulgara kellna l-ewwel trialogu informali fuq ir-regolament li jirrigward l-prodotti mediċinali veterinarji. Koprejna aspetti prinċipali tal-Kunsill u il-prioritajiet tal-Parlament. Approvajna numru ta' kwisterti kapruti mill proposta tal-Kunsill. Diskussjoni li hija iktar sensittiva politikament fuq, per eżempju, il-thematic block relatata mal kontra l-AMR u deċiżjoni li t-rifjuta l-autorizzazzjoni tas-suq għal dwir tad-data tal-għaniet għal aktar eżaminazzjoni fuq livell tekniku qabel it-tieni trialogu fis-26 ta' frar. Naddu issa għal punt li miss fuq l-aġenda li huwa skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni u mal-Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni tal- Se nibdew minn John Ryan, id-direttur tal-ECDC, jekk joġbuk. For this invitation and uh, of course more and more. tassew ta' din l-istedina, ħafna iktar ċittadini Ewropej huma esposti għal din il-marda tal-lajm. Il-kollega ta' prezentazzjoni fuq l-epidemioloġija, iktar informazzjoni dwar dan Iżda naħseb li iż-żewġ preżent l-Ewropa li jaffetwa lil kulħadd. Il-Lyme disease hija ta' xaġa inkwetanti għall-Unjoni Ewropea hija fost mill-iktar mart infettiv li jinfirex fl-Ewropa. It-tendenzi ta' din il-marda wkoll qegħdin dejjem jinbidlu. Jitad varja fl-altitudni. Fl u se jkun hemm iktar minn dan il-mart f'żoni endemiċi għalkemm il-Lyme disease mhijiex xi ħaġa ġdida hija xi ħaġa inkwetanti illi għat memx diskussjoni ma nistawx inqabluhom minħabba testijiet differenti li jiġu użati. U apparti minn hekk bbażata fuq definizzjonijiet standardizzati u memx sistema standard ta' ġbir ta' data. Għalkemm din hija xi ħaġa inkwetanti fuq livell Ewropew. Issa, Wieħed 082 tal-2013 u dan jistabilixi networks għas sorveljanza ta' dan il-mart huwa ħaddem mill-ECDC u lan tiegħu huwa li joħloq data komparattiva kriterji li bijom niddeċiedu li hemm tip ta' marta rridu niġbru informazzjoni dwaru, dan tistgħu taraw fuq l-slide. Bħalissa għandna wieħed u marda li huma suġġett ta' sorveljanza u Dan huwa messaġġ li xtaqt ngħaddilkom dalgħodu l-lista ta' Mart qed tiġi riveduta tal-Lyme disease rridu naraw jekk hux ser ninkluduha fil-lista ta' Mart li tiġi komunikat fil-futur. Kifat però issa 25 miljun euro wkoll huma disponibbli taħt il-finanzjament Ewropew għall-innovazzjoni mill-Bank ta' Investiment Ewropew illi huwa immirat għall-iżvilupp ta' tilqima tal kontra mart tal-lajm. Grazzi tassew, nistilan il-kollega tijak biex tamil prezentazzjoni taħħa issa wkoll nixtieq nagħtikom iktar informazzjoni ma dak li diġà għalilkom Ryan kif qal din hija l-iktar marda komuni mill-qurdien fl-Ewropa hija infezzjoni tal-bakterja, ma nistawx nħaltuhom ma' tickborne encephalitis, u tista' tiġi trattata bl-antibiotiċi l-ewwel ġiet identifikata fl-1977 fl-Lyme County fl-Istati Uniti. U għanna diversi speċi ta' batteri li jikkawżaw il-Lyme borreliosis u mhux ordina waħda partikolari li għanna għanna din ordina partikolari iksodas risinu staqtaw l-istampa taħħa minn fejn tista' ġib din il-marda. Ġi marda tista' toħodha minn fejn edin dawn il-ordin postijiet fi foresti fil-eliqi, fil-boskijiet, iżda mhux biss fil-kampanja. Dawn insibuhom ukoll fil-ġonna urbani u anke fil-ġonna ta' djarkom. Għalhekk esposti ħafna għal dawn it-tip ta' insetti. Il-manifestazzjoni klinika hija bbażata fuq tliet stadji. L-ewwel dik manifestazzjoni bikrija li tidher f'din l-istampa l-erythema migrants tissejjaħ migrants minħabba li dan il-ħmura fuq il-ġilda tkompli tinfirex. Dan huwa evidenza ċara ta' din it-tip ta' marda u tabib m'għandux bżonn ta' testijiet biex jikkonferma dan il-pazzjent l ewwel għandu jingħata l-antibiotiċi. Il-problema hija li mhux dejjem ikun hemm din il-ħmura, mhux dejjem tkun daqshekk eh, evidenti. Imbagħad għalhekk il-problema hija minħabba li ikollok taddi għal fażli miss minħabba li d-djan jesi mux faċli daqsek ta' mila, għaliex ikun hemm imbagħad jekk ma jitnatax l-antibiotiċi tista' issi tevolvi f'neuroborreliosis u jkun hemm ukoll manifestazzjoni b'mod kardijaku. Issa, kif semmejt l-epidemioloġija mhix daqshekk magħrufa, minħabba sistemi ta' sorveljanza li varjaw bejn pajjiżi Ewropej. U l-sforzi li semma John u koll għandhom lan li jindirizzaw dan. Aħna għamilna meta analizi ta' data kollha li hija disponibbli fuq firxa ta' 25 sena u fil-literature review rajna kienem rata ta' inċidenza medjana ta' 11.5 għal kull mit-telf ruħ kull sena. Din, din il-medja dvarja madwar pajjiżi Ewropej minn wieħed f'kull mit-telf għal mija f'kull mit-telf, għalhekk hemm bżonn ta' dejta iktar ċara biex inkunu tassew nafu eh, kemm hemm mifruxa din il-marda fuq id-dijanjosi. Hawnhekk issir serologic testing u aħna għamilna hawnhekk ukoll reviżjoni sistematika fejn kien ċar illi is-sensittivitajiet fil-fażijiet bikrin huma baxxi ħafna. U ta' madwar 50% jiġifieri 50% tan-nies illi huma infettati ma jiġux identifikati f'dan l-istadju u u din hija r-raġuni għalfejn hemm bżonn li konna dijanjosi aħjar id-diagnosi hija iktar eh, faċli aktar ma tavvanza il-marda imma mbagħad ikun iktar diffiċli tiġi trattata. Bħalissa qatt m'hemmx tilqima kellna waħda illi ġiet irtirata fl-2002 minħabba ħafna tħassib għalkemm ma kien hemm l-ebda evidenza li hemm assoċjazzjoni bejn it-tilqima u l-artrite fil studju ta' sigurta fazi numru 4, iżda bħalissa għanna til-qima ġdida li qed tiġi żviluppata fejn qed isiru trials fl-ewwel fażi fil-Stati Uniti u fil-Belġu, iżda dan ifisser li għad fadlna numru ta' snin sakemm din tkun disponibbli u semmew ukoll proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Issa, għalhekk fiex wasalna? Il-prevenzjoni tal- tal-gdim mill-ordin. Għana dan it-toolkit li huwa disponibli għall-istati membri li jistaw jużaw fil-kampanji tagħhom biex jafżaw għal protezzjoni kontra il-ordin u apparti minn hekk kif tista' tneħħi il-ordina. Għaliex aktar ma tħallija fuq il-ġilda tiegħek aktar se jkun hemm ċans illi titrasmetti il-marda. U jekk ma jirnexxilekx, imbagħad għandek alternattivi oħra hemm l-antibiotiċi u hawnhekk għandna aħbarijiet pożittivi. Sissa ma kienx hemm l-ebda tip ta' reżistenza antibiotika. Ta' tittaddi imbagħad għal antibiotiċi. Għalhekk għakim ma tkun avvanzat aktar se jkollok bżonna. Imbagħad Mill-2011 aħna ipprovajna nigzbu konsens blikajna xi eh, pariri fuq l epidemioloġija u il-tendenzi spazjali tal-Lyme borreliosis u li kunem u kol revizjoni fuq il-testjar u d-diagnostiċi fil-laboratorji. U dan huwa l-materjal kollu li żviluppajna sissa. Għanna u koll dawn l-infographics, dawn il-tabelli li jispiegaw fejn tinsab din il-borreliosis u kif tinfirex. U iċ-ċiklu ta' ħajja ta' ordina. Grazzi. Thank you very much. Um, I turn the floor to the members. Grazzi tassew, indur issa lejn il-kollegi li jixtiequ jintervent. Grazzi għaż-żewġ preżentazzjonijiet. Naħseb li hija xi ħaġa pożittiva li għandna dan il-punt fuq l-aġenda f'dan il-Kumitat għaliex madwar l-Unjoni Ewropea aħna għandna organizzazzjoni jisimha TikTok biex tqajjem iktar kuxjenza fost il-pubbliku biex min għadu din il-marda e- jiġi rikonoxxut. Mela, ħan nistaq xi mistoqsijiet Il-testjar għal dan il-mar, peja, din hija forsi xi ħaġa tista' tindirizza l-Kummissjoni, imbagħad fuq it-trawim ta' kuxjenza u edukazzjoni ħafna drabi it-tobba njosi u trattament ta' din il-marda, Lyme disease, u l-aħħar punt jirrigwarda l-istatus ta' din il-marda li qed nieħu gost nislhom il-Kummissjoni illi qed issir reviżjoni tal-lista u li fi żmien ftit ġimgħat se jkun hemm proposta għaliex hemm ħafna persuni li qegħdin isofru issa u anke hemm attivitajiet fejn inti iktar ikollok ċans li tingidem minn ordina. Naħseb li ħaġa pożittiva li kra dan il-preżentazzjonijiet u nittama li nagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawk li huma affettwati. Xina irid tinwaġibhom il-pazjenti? I know where she is, but she has the floor.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 Fuq il-finanzjament imbagħad ta' studji differenti, speċjalment id-diagnosi fil-laboratorji li għandhom qed jaffaċċjaw problemi differenti għaliex ħafna drabi dawn huma testijiet antiġin u l-problema hija għax u stmur dejjem għall-lar għandkom forsi xi suġġerimenti kif nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni dawn it-trattamenti kif jistgħu jiġu żviluppati aħjar u brat aktar maġla u jista' jkun hemm finanzjament għad-dijanjosi kif ukoll għal kunem iktar rizorsi għal trattament u l-istudju ta' din il-marda huwa possibbli li ikunem teams internazzjonali li jaħdmu fuq livell dinji u dawn l-entitajiet se jkunu entitajiet li l-Onorevoli Gattenbach. Iva, naħseb illi dan din hija direzzjoni tajba illi nifukaw iżjed fuq din il-marda ġiet infettata b'din il-marda. Huwa irnexxielu però jagħmel intervent, trapjant il f'dawn iż-żoni jirċievu protezzjoni kontra kull tip ta' gdim irridu ntejbu l-kampanji ta' informazzjoni. Hemm bżonn illi eh, jittieħed mart illi jiġi trasmess permezz tal-qurdin. Id-diskussjoni tal-lum hija utli għaliex Però fil-fatt l-ewwel pass ikun illi nieħdu prekawzjonijiet biex nevitaw dan it-tip ta' mart. Grazzi ħafna l-Onorevoli Limis. Eh, problema tant ilna konxa minna illi naf kif niproteġu wieħna mm, kontra din il-marda. Pero minħabba puntu tibdil klimatiku għalhekk jista' jkun illi jibdaw eh, jibdew f f'postiku Intom tkellimtu wkoll eh, dwar il-mart li jittieħed mill-vector, saqs mistoqsija. Hemm xi każijiet fejn ikun hemm mart illi l-ewwel jiġi klassifikat bħala il-Lyme disease u mbagħad bħala mart ieħor illi ma m'għandniex kura għalih. Hemm rabta bejn l-amiotrapea ndur lejn il-diretturi. Ma nafx jekk għandix nibda mill-Mr. Eh, Ryan l-ewwel. Mela Ryan, nadilek il-kelma, Mr. Ryan. Iva, din id-diskussjoni uritna li hemm ħafna rabtiet bejn id-diskussjoni li qed titrattaw illum il-marda tal- jirrealizzaw il kienet marda hija marda trasmessa mill-qurdien. Ovvjament ma jkunx it-tort tat-tabib u huwa importanti. U uh, kemm kbira il-problema, per eżempju, il-marda ehm, tal saret ħafna riċerka, iva saret ir-riċerka u fil-fatt nikkonferma l-figura li semmejt zjed kmieni illi tajba, pero l-ewwel pass għalina l-koll hija li nistabilixxu sorveljanza tal-Unjoni Ewropea magħhom ser nispiċċaw bit-52. U għalhekk huwa importanti li nibatu dan il-messaġġ politiku ċar illi hemm bżonn ta'